Um... Grazie ħafna. U jina bħala Zvediza nista' ngħid ringrazzjament addizzjonali għal dan il-kumment. Iżda fuq kollox nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha għal mistoqsijiet interessanti u grazzi sur Dombrovski għal mistoqsijiet għal tweġibiet interessanti tiegħek. Issa għandek ħames minuti mhux aktar ma' ħames minuti sabiex forsi tagħti stqarrija eh, qasira ta' eluq Mela, ħames minuti. Naddilek il-kelma. Membri onorevoli tal-Parlament, eżis kollegi, l-ewel net jena nishtiq nirringrazzjak minn qalbi għal din l-opportunità sabiex kenna dan l-iskambju ta' opinjonijiet u grazzi għal mistoqsijiet li rċivejt Jiena nifhem li dan għandu bżonn ta' aktar hidma u segwitu. Iżda jiena verament lest li naħdem mill-viċin mal-Parlament Ewropew sabiex nivolvi ruħi e, mod mill-viċin anka jiena stess kont parlamentarju Ewropew u naraw kif nistgħu e, eh, nittrattaw dawn is-sfidi li qegħdin niffaċċaw. Jiena xorta waħda nemmen li Eh, fadalli risposta li irrit natikom u ma rridkomx tikkritikawni li ma wieġibx li ma rnexxilix wieġeb fi żmien żewġ minuti fuq l-iżbalji li saru fil-Latvja fl-esperjenza tal-Latvja meta ġejna biex niġildu kriżi u jiena naħseb li tistgħu sibu xi tweġibiet fil-CSRs għall-Latvja hemm numru ta' oqswa ta' politika fejn kien hemm rakkomandazzjonijiet fuq it-tisħiħ ta' l-enerġija, E, u l-indipendenza li hija xi ħaġa importanti ħafna f'dan il-kuntest ġeopolitiku, kif nistaw nittrattaw il-kwistjoni tal-inugwaljanzi ta' tħul inkluż permezz e, ta' bidliet fil-politika ta' tassazzjoni e, dwar it-tisħiħ tal-qasam ġudizzjarju, kif nittrattaw il-problemi ta' insolvenza, mbagħad hemm SCSRs oħra li aħna irċivejna bħala pajjiż u indikaw ċertu kommenti osra li l-Latvija għandha tindirizza ċertu punti li għalet nittama li l-gvern il-ġdid ħajġi format, jiġi format bħalissa lix jenna l-elezzjoniet biss jumejn ilu, jina nittama li l-gvern il-ġdid mbagħad ħajkun qed jikkonsidra dawn ir-rakkomandazzjonijiet u jaħdem fuqhom sabiex ikun jista' isolvi dawn l-sfidi serji li l-Latvija qiegħda tiffaċċa. Issa dwar il-ħidma tal-Kummissjoni ġdida jiena nixtieq nenfasizza għal dar boħra li din hija struttura ġdida Għalek, mux kollox diġaġi irfinat l axar dettal għal-issa, iżda aħna wara l-konsultazzjonijiet mal-kummissarji nominati nistanajt moċċar li aħna lesti u rridu naħdmu fl-imkien fi spirtu ta' kooperazzjoni naħdmu bħala tim u rridu naħdmu fl-imkien bħala tim anka jekk għalix ovvjament il-komissari eh, jirataw, eh, anzi ġejjin minn sfondi politiċi differenti, iżda aħna il-koll rridu naħdmu flimkien biex nagħtu riżultati sabiex l-Ewropa tkun tista' timxi l qudiem u nkunu nistgħu nittrattaw dawk il-kwistjonijiet li verament ħasbu lin-nies, ġviri kwistjonijiet ta' tkabbir ekonomiku, impjigi, l-izviluppi tal-pagi, dawn huma il-kwistjonijiet li jaffettwaw il-modell soċjo-ekonomiku Ewropew. Għalhekk għal darboħra grazzi ħafna ta' dan is-smieħ, jina stenna bil-ħerqa li kolli kooperazzjoni mill-viċin ma'kom anka fil-ġejjeni, grazzi. Just a few remarks on... Mela xiftit kommenti fuq il-proċedura li miss, issa ħajkun hemm laqta evalwazzjoni konġunta bejn il-President u l-Koordinaturi dan ħassir fis-seba' il-lejla. Il-kamra ħat tkun ASP 3J2, aħna nipruvaw nikkonsidraw tħassib kollu li tqajjem fl-ittra ta' evalwazzjoni, iġbi l-abbozz ta' ittra ta' evalwazzjoni ġiet imħejjija eh, għabbażi ta' din id-diskussjoni din ħat tiġi imqasma eh, iżjed tard il-lejla, ġifieri isu fl-10, l-iskadenza hija ta' disa ta' filodo ta' tlieta għada ġifiri nixtieq nitlob il-koordinaturi tal-employment li jiġu għawek sabiex inkunu nistgħu niddiskutu aħna x'ħanamlu issa fil-Kumitat tal-Impjigi. Mela, il-Koordinaturi tal-Impjigi tal-Employment Group ikkjoġobkom ejjew issa għawek u nixtieq nirringrazzja l-Sur eh, Dombrovski su nixtieq nirringrazzja l-membri kollha taż-żewġ kumitati li kienu preżenti u li għamlu dawn il-mistoqsijiet mistoqsijiet li kienu intelligenti u affaxxinanti. Grazzi ħafna.